Kien rċevejt minn għalde talbe talba għal dawn nessi ġejjien. Onervali Patrizia Lalond bħala membru titolari tal-Komitat ta' Kummerċ Internazzjonali. Onervali Thierry Cornille bħala membru titolari tal-Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Għandkom kummenti? Mela approvajnijom